Señorías, vamos a empezar la, la votación. Signori, eja nibdew bil-votazzjoni, jekk iġabkom ħodu postkom. Senkun għedin nivotaw dwar ir-rapport tas Sinjura Köstinger jiġi fil-ftejn volontarju ta' subija bejn l-Unjoni Ewropea u Repubblika Ċentru Afrikana dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti governanza u kummerċ tal-linja u prodotti mamulin minnhom. Is-Sinjura Köstinger. Grazzi President, eżis kollegi. Flow il-vot se jkun hemm ftehim volontarju ta' subja bejn l-Unjoni Ewropea mal-Repubblika Ċentru Afrikana f'dan il-każ. Qed inħarsu lejn sistema ta' ċertifikazzjoni biex nassiguraw illi l-injam jinqata b'mod kif suppost u mbagħad jiġi mibjuħ kif suppost ukoll. Dan huwa importanti ħafna Irridu nkunu ċerti li l-injam importat ikun ġej minn sorsi legali. Grazzi li rapporter u li xadaw rapportez illi taw kontribuzzjoni valida ta' dan kollu. Dan huwa importanti għas sostenibilità u biex niproteġu l-ambjent u jiproteġu wkoll popolazzjoni vulnerabli illi edha fi gwerra ċivili. Grazzi ħafna, Signora Köstinger. Issa sen li votaw fuq il-rapport dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet, dik ta' toddata. Nimxu għal rapport li mista Signora Köstinger dan huwa dwar subija volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Liberja. Daw favur, kontra, astenzjonijiet, dik ta' toddata. Immorru għal-rapport ta' Sinja Hubne dwar il-kondivizjoni tal-riskju għal ċerti stati membri li qed jesperjenzaw jew huma medda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom. Se nivvotaw fuq 17 eh, l-amenda. Daw favur, daw kontra, astenzjonijiet, dik għaddit. U sa' se nivvotaw fuq emenda 24. Vot miftuħ. Votazzjoni nominali. Il-vot maluq. L-emenda maddiċ imorru l-emenda 25 votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. L-emenda ma ditx. Il-Sinjura Korona. Il-Sinjura Korona tixtieq titkellem? Is-Sur Korona <laughs> jgħid il-President, skużawni. Le. Jidher li mhux il-każ? Is-Sur Speroni. Grazzi President. Jiena nixtieq nitkellem dwar eh, dik il-ħaġa li kien hemm miktuba fuq l-iskrin kien hemm miktub illi aħna ser nibdew nivvotaw f'nofsinhar u 10. Imbagħad bdejna f'nofsinhar u 9 minuti. U dawn l-arloġġi li għandkom hawnhekk għandhom żewġ minuti l qudiem Muchas gracias, señor Speroni. Por... Grazie, Sur Speroni. Grazzi ta' din ir-rimarka verament preċiża. Immorru l-emenda numru 13, dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet għaddit. Naddu għal emenda 21, votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. U l-emenda maddiċ immorru għal emenda 14 dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 22 votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni maluqa. U maddiċ, naddu għal emenda 16 dok favur daw kontra stenzjonijiet għaddit. Imorru l-emenda 23, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Imorru issa għall-emenda tal-Komissjoni, il-votazzjoni nominali miftuħa. maluqa. U għaddit. U marru nifutaw issa fuq eh, il-labbozz. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata. Ad Imorru għal-punt li jmiss. Din hija riżoluzzjoni abbozz mill-Partit tal-ħodor u l-għale dwar il-kompatibilità tal-ECJ fuq it trasferiment tal-PNR. Il-votazzjoni miftuħa, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Inkomplu fuq ir-rapport ta' Sinjura eh, fuq l-istess suġġett il-PNR, is-Sinjura Inetfeld. Grazzi President biex inwieġeb numru ta' kollegi li kienu mifxulin dwar kif għandhom jivotaw. Jekk intom favur il-ftejm, allura tridu tivvotaw għalih, jekk intom kontri tridu tivvotaw bil-kontra. <laughs> Rrid nkun ċerta li ma jkunx hawn konfużjoni. Muchas gracias. Grazie ħafna. Signora Zenitfeld. Unkomplu issa l-proposta m'hemm xemendi votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. U boċċar din hija adottata. Inkomplu. Iva, Signora Nedvelt. Grazzi, President, biex nkun ċara u eh, f'każ tal-amministrazzjoni jiena se niddiżoċċa minix se noqot eh, favur dan il-rapport għaliex huwa kontra r-rakkomandazzjonijiet tiegħi. Jiġifieri m'għandix naqsam ma' dan ir-rapport iktar. Votamos l informe da xena Tyson sobre la base. Naddu għal-rapport ta' Sinjura Tyson u dana għandu x'jaqsam mal-Consolidated eh, Corporate Tax Base. M37 amanda, emenda Voti favur. Voti kontra, astenzjonijiet, din ġita toddata. Naddu għal emenda 41, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Inkomplu għal emenda 42, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Inkomplu għal emenda 43, dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet maddiċ. Issa mmorru fuq emenda 39, votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Din l-emenda maddiċ inkomplu b'emenda 14, voti favur, voti kontra, astenzjonijiet din għaddit. Iġifiri emenda 40 setaqa. Mela, immorra għal proposta emendata dawk favur, dawk kontra. Ma tanċi ċara, eja niċċekjaw din il-votazzjoni. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. approvata b'mod ċar. U nivvotaw issa fuq il-riżoluzzjoni leġislativa BOTS, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din adottata b'mod ċar. Imorra għal rapport ta' Sinjura Lalling dwar it-tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u tal-elettriku. 42 emenda. Dawk favur. Dawk kontra. Assenzjonijiet għaddit. Issa fuq emenda 23, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 31, dawk favur. Dawk kontra? Astenzjonijiet? E niċċekjawa mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Adottata. Dok favur. Dawk kontra astenzjonijiet viċin ħafna jan iċċekjaw mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din approvata u koll. Issa, emendar bajn, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. Issa emenda 63, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. u maddiċ mod ċar inkomplu b'emenda numru 52 votazzjoni favur. Dawk li votaw favur, dawk kontra, Astenzjonijiet. Nasib se konna nċekjaw mod elettroniku l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ġejna dro. Dan ifisser li ma ddiċ mela. Votamos la 52. Votos a favor. Emenda numru 52. Dak favur. Jiskuza ruħu l-President, emenda 53. Għalix għadna kif votajna fuq 52. <laughs> Tinfixen meta taraw rasim brazda sek. Mela, nibdew. Emenda 53, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Approvata b'mod ċar. Umorru s-salemenda 55 dawk favur. koma għallu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet e ċekjawa b'mod elettroniku miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa u din ġiet approvata. Inkomplu għal-emenda numru 8, dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Nofs. Il-kamra molli ċideja, mele jan iċċekjawa. Votazzjoni fuq numru 8, vot elettroniku. Tala il-votazzjoni, il-votazzjoni maluqa. Adottata moċċar. Issa 51, dawk favur. Kontra? en iċċekjaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U l-emenda adottata b'mod ċar. Issa emenda 16. Skużawni minn da 16 li president taqa u allura nivotaw fuq il-proposta emendata favur votazzjoni kontra Addit. Issa il-rezoluzzjoni leġislativa votazzjoni nominali miftuħa. Tala il-votazzjoni Uġiet adottata nifirħu l-Sinjura Astrid Laling. Inkomplu issa bil-rezoluzzjoni abbozz għal modi konkreti biex jiġidu jiġu miġġilda l-frodi u l-evażjoni fiskali. Paragrafu wieħed dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet għaddiet. Emenda tlieta, votazzjoni nominali miftuħa. Tara il-votazzjoni adottata b'mod ċara. Emenda numru 3, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Numru 7, votazzjoni nominali miftuħa. Tala il-votazzjoni adottata. Emenda numru wieħed, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru tnejn, votazzjoni favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda erba ġitir tirata u se nivotaw fuq premessa E. Fuq b'żewġ partijiet. L-ewwel parti votazzjoni nominali biftuħa. Tala il-votazzjoni l-ewwel parti adottata b'mod ċar issa ngħaddu għal votazzjoni ta' parti numru 2 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U issa premessa F. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Inkomplu għal premessa G. Votazzjoni nominali miftuħa. Tala il-votazzjoni. Adottata. U issa il-votazzjoni fuq il-rizoluzzjoni b'mod sħiħ, votazzjoni nominali miftuħa. tal-votazzjoni b'mod ċar ġiet adottata, grazzi ħafna u issa ngħaddu